naħdem ma' dawn il-kollegi u kemm jiena kontenta tassew illi dan il-kompromess jirrifletti il-vot illi aħna tajna fl-imkien. Grazie ħafna. Il-President eh, juri il-disappunti eh, li ma setax jieħu sem f'din id-diskussjoni imma nużar waru l-istituzzjonali biex nirringrazzja l-Senjura Trautman, Ivan de Castillo u l-Malcolm Harber għax xogħol li għamlu. ringrazzja lill komissjoni u mod partikolari lill-Kummissarju Redding għal kooperazzjoni li urew matul dan il-proċess diffiċli tant. Nixtieq ngħid illi kien kun ta' pjaċir biex eh, li kiku kanna il-konsill hawnhekk f'din id-diskussjoni. Għażan setgħu jispjegaw aħjar minna il-koll dawk li tri illi issemmew fuq ċerti aspetti legali, ċertu stqarrijiet eh, sorprendenti li kien hemm. Il-votazzjoni ħassir għada issa ngħaddu għal punt li mis id-dibattitu konġunt fuq l-Europol. Ma nafx jekk għandix is-Sinjur Nikolson hawnhekk, iva qiegħed hawnhekk. Tajjeb wis mela ir-rapporter għandu erba' minuti. Four minutes. Thank you very much indeed, uh, Mr. President. That for... Grazie ħafna, Sir President, għal darba fħajti ġejt fil-ħin. L-ewwel net nirringrazzja lil kulħadd, però nofri l-iskużi tas-sur Timothy Kirkop li ma setax ikun hawnhekk. Jien hawnhekk ħanaqra l-erf tax-xogħol kollu illi eh, u ħareġ minn moħħu u qiegħed fuq dil-biċċa karta huwa rapporter ta' żewġ rapporti tal-libel l-ewwel net hemm rapport ta' Sur Kerkop fuq regoli dwar konfidenzjalità tal-informazzjoni tal-Europol. Il-regoli li għandhom jiġu stabiliti għandhom lan li japplika l-miżuri ta' sigurtà tarif kollu li jiġi proċessat minn jew permessa tal-Europol fi kliem ieħor jkun hemm standard komuni għal ħarsien tal-informazzjoni illi tgħaddi mill-kanali ta' informazzjoni bejn l-Europol u l-Units Nazzjonali tal-Istati Membri. Flimkien ma' rapporters eh, l-oħra fuq il-pakket tal-Europol, u għada minn zmini eh, bes biex il mal-ħin tan-negozjati. Wara li il-President Klaus firma il tal-Lisbona, il-negozjati mal-Konsil u l-Kommissjoni il negozjati mal konsil l kommissjoni il saru skaduti ma baqgħux jgħoddu Dan ir-rapport flimkien ma' rapporti oħrajn qed issir sejħa biex it-test tal-Kunsill ma ġiex aċċettat. Jagħmel ċara li huwa jappoġġa lan għad deċiżjoni tal-Kunsill minħabba li aħna favuri li jkun hemm skambju aħjar tal-informazzjoni u narfu l-benefiċi li l-Europa li ġib li l-istati membri fuq l-infurzar tal-liġi u l-ġida kontra kriminalità nishti u illi il-kompetenzi tal-Europa li nżimuhom żar u limitati għalli l-Aġenzija tkun effettiva u effiċenzi kemm jista' jkun u xtaqna wkoll narfu li l-istati sovrani kollom il wol tagħhom x'jaqdu fil-kontroll tal-forzi tal-polizija tagħhom is-servizzi tal sigurtà Mingħajr sara l appoġġ lil l-Europol li għandu jenata bitħul fis-seħ ta' ċattat ta' Lisbona kooperazzjoni li għameħtieġa il-rapporter u rapporters l-oħrajn fil-komitata li għandu jkunem li għandu xikunem miżuri addizzjonali jew emendi tagħhom sakemm dawn il-miżuri li hemm bħalissa jiġu adattati taħt il ċattat ta' Lisbona. Sur Nicholson, nitolbok biex titkellem naqra aktar bil-mod. Sur President, fil-diskors ta' qabel l-istess mm. problema mnejn ġejjien nitkellmu naġlu aktar mill-li fil-fat nkunu nindunaw li qed nagħmlu niskuża ruħi. Mena, ir-rapporter eh, jitlob biex jiġi tiġi rtirata din il-proposta biex imbagħad il-Kunsill u Kummissjoni jagħmlu dikrazzjoni fil-Parlament U d deċiżjoni ġdida tal-Ewropa li tiġi imres għas wara tħul fis ta' Trattat tal-Lisbona. Issa fuq l-inizjattiva tal-Renju tal-Iżvezja u tal-Renju tal-Ispanja, inizjattiva li ħadu fuq l-akkreditazzjoni tal-laboratorji. din l-inizjattiva kalalan li tara li l-attivitajiet tal-laboratorji jkunu ikunu attivitajt li jiġu akkreditati. Nkun hemm liċenzja għalihom. L-iskambju tal-informazzjoni f'dan il-qasam, fil-qasam ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-infurzar tal-liġi u fil-qasam ġudizzjarju sar priorità l-Unjoni Ewropea u fil-ġida kontra kriminalità. L-iskop ta' din id-deċiżjoni qafas u il-riżultati li joħorġu mill-laboratorju fl-istat membru jiġu marfa bħala li huma indaqs daqs li kiku ħarġu minn stat membru ieħor. U hekk intejbu il-kooperazzjoni ġudizzjarja meta evidenza minn stat membru tintuża bħala prova waqt proċess eh, ġudizzjarju fi stat membru ieħor. Għalhekk il-korpi jridu jimxu ma' standards internazzjonali il-qafas ta' deċiżjoni applikaw fuq id-DNA u l-marki ta' swaba. U kull stat membru kun jista' jiżgura l riżultati tal-attivitajiet tal-laboratorji li jisiru fi stat membru ieħor jiġu marfa u jingħataw l-istess eh, livell palli kiku ħarġu minn dak l-istat membru stess. Imma xorta jibqa' dmir ta' kull awtorità ġudizzjarja individwali biex eh, tara taċċettax il-prova jew l-eskonti liġi nazzjonali sur president nafliq bist il-ħin ma jek permetti għadbaq li paragrafu jħor x'naqra. Nixtaqt nisħaq li aħna nappoġġaw il-miri ta' deċiżjoni għafas tal-Kunsill dar boħran problemi fuq il-bażi li ta' din l inizjativa bitħul fisse ta' ta' Lisbona, rapporter għamel sejħab biex ma naċċettawx din l inizjativa ta' Renju tal-Iżvezja u ta' Spanja Dawn ir-rapporti mhux xar ser jiġri wara ratifikazzjoni ta' trattat ta' Lisbona. Dan ir-rapport ser jiġi imressa aktar il-qoddim taħt bażi legali li għacċara. Aħna nissuġġerixxu li din tema importanti qed tkun tista' tiġi miflija aktar fil-fond għal darboħra iż-żmien kien qasir u l-Parlament ma kellux iż-żmien li xtaq biex jagħmel xogħlu kif imiss fuq tema daqstant importanti. Grazzi ħafna. Grazzi. Nishtiq nitkellem bl-Ungaris u wara illi ħadd il-presidenza minant il-kollega Lambrinidis ħallejna daqxejn iktar ħin għax eh, nirringrazzjaw tal-li tkellimt iktar bil-mod. Is-Sinjura e-, Intfeld issa. Grazie Presidenza, nitkellem fil-qosor ħafna għal daqstantina se nirkupra l-ħin eh, għal dak li għal Sur Nicholson u ma nkunux tard. Eh, kollegi, it-trattat tal Lisbona se jidħol fis-seħ jekk jiena ikkalkolajt sew seba ġranet u ħames minn dan il-moment u nishtiq najt illi il-konsil qed jaġġel biex jaddotta eh, deċiżjonijiet u hija ħaġa imbarazzanti. U anki ħa imbarazzanti għal fatt illi eh, il-konsil u assenti eh, mhuwiex prezenti jina qed nittama li jkun biex ikonna skambju ta' veduti. Jiena nappoġġa il-proposti li għamel il ta' qabli. Aħna naturalment nappoġġaw l-iżvilupp tal-Euro l-Europol. Aħna nixtiequ li l-Europol ikun qawwi. Aħna rridu li l-Europol tkun kapaċi topera u tħares jew tiġilet kontra il-kriminalità li tħares iċ-ċittadini, però rridu nkun hemm Europol tkun soġġetta għall iskrutinju eh, eh, eh, nazzjonali. Aħna jien nixtieq nitlob li l-Kunsilli li jirtira l-proposti fuq l-Europol jippreżenta eh, proposta ġdida mhux iktar tard minn sitt xhur eh, taħt it-Trattat ta' Lisbona. U mm, fl-aħħar mbagħad fuq is-suġġett speċifiku li jien rapporter fuq, ċoe it-trasferiment tal-data personali u dokumenti riservati għal partijiet terzi. Nixtieq nisma' minn il-Kunsilli ma mhuwiex E, xini għal-pozizjoni tal-Kunsil fuq e, e, l-analizi tal-servizz legali tal-Kunsil li għajt li l-bazi legali hija zbaljata ma nafx minn se jitkellem fisem il-Kunsil forsi jistaw jerġaw jiġu darba oħra u jatuna risposta. Grazie. Grazie. Essa Sur Albrecht. Grazzi, President. Naqbel ma' kellima ta' qabli. Nasab li jagħmel sens li l-Kunsill jerġa' joħroġ bil-proposti skont il-Trattat tal-Lisbona, hekk għandu jsir għal proċess ta' kooperazzjoni ta' paċi fl-Ewropa li jiġi ikun hemm diskussjoni, jkun hemm kodeċiżjoni mal-Parlament Ewropew huwa hemmhekk biss li x-xogħol tal l imbagħad ikollu il-leġittimità meħtieġa. Il-rifjut unanimu tal- din id-deċiżjoni anke mill-Parlament Ewropew huwa ċar illi t-tibdil għal trattati serdu jiġu implementati. Nżewġ raġuni tal dan Il-politika interna ta' sigurtà fl-Ewropa ilha wis eh, isa kollox xisir wara bibin magħluqa wara 11 eh, ta' settembru l-attakki terroristiċi kien hemm ħafna deċiżjonijiet li ttieħdu, però pero qatt ma ġew evalwati jaħseb wara kemm ġew diskussi it tlet pilastru għamela possibbli illi il-gvernijiet inaqru mid-drittijiet ta' ċittadini tagħhom. U dana wassal għal distorzjoni serja. Avolja għanna standards internazzjonali għal kollox kważi, drittijiet minimi għadna maqbilniġ dwarhom. Dinija xi ħaġa ovvja b'mod partikolari fil-każ ta' trattati ma' pajjiżi terzi f'organizzazzjoni bħal huma Schengen, eurodac Europol, eh, Eurojust, Frontex, li hemm naraw iktar data illi qed tinġabar u tintuża mit-telf ħaġa ħadd ma jaf eżattament min qed juża jew jaħżen jew jitrasferixxi id-dejta fuq xiex fuq min u meta. Xi darba kellna prinċipji dwar dan kollu aħna? Ma dux il-każ. U meta nitkellmu dwar pajjiżi terzi, mhux qegħdin nitkellmu biss dwar l-Iżvizzera u n-Norveġa, qegħdin nitkellmu dwar iċ-Ċina, qegħdin nitkellmu dwar kull tip ta' pajjiżi min jiggarantixxi il- Eh, protezzjoni, il level adattata protezzjoni ta' data hawnhekk, il-Parlament Ewropew għandu dritt u l-obbligu li jiddefendi il-drittijiet fundamentali ta' ċittadini anki fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali għal-ġlida kontra terrorizmu u il-reati u kriminalità. Irrid ikollna standards komuni minimi għall-użu tad data u dan irid isir qabel ma jkollna ehm, ftejm ġdid ma' pajjiżi terzi fuq l-iskambju tad data dana japplika l swift għall europol għal PNRs. Għanna bżon ta' proporzjonalità tajba u rridu nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-privatezza tal ċittadini. Jiena kontent li fil-kas tal-pakket tal-Europol għanna appoċ bejn il-partiti u koll li dana jiġi eh, rifjutat. Jiena għat nistenna sa li kollna iktar dibattitu eh, fil-ġejjini. Grazzi ħafna Sur Albrecht, issa għal erba minuti issur sur Diaz Demera. Grazzi President, il-pakket tal-Europol huwa erba proġetti ta' deċiżjonijiet li jippruvaw um, ehm, jizviluppaw deċiżjoni tal-Konsil ta' April. Jiena nitlob il-kollegi jirrifjutaw il-proposta tal-Konsil il kun hemm irtirar ta' din il-proposta rridu parlament illi jkun iktar viżibbli u rridu trattat tal-Lisbona illi jiddefendi il-pakket tal-Europol. Aħna nixtiequ l-Parlament u l-Kunsill ikollhom pożizzjoni ugwali u bilanċata. Jena nishtiq najt xi ħaġa dwar lan tar-rapport tiegħi. L-Europol tipprova li taħżen, eh, tanalizza, tipproċessa u jkun hemm skambju wkoll ta' dawn id-data. L-autoritajiet kompetenti tal-Istati membri iridu jitrasmettu lill-Europol informazzjoni eh, aġġornata u preċiża u bekk inkunu nista tagħmel taħdem fuq il-kapaċitajiet sħaħ eh, tagħha. Kif għandna f'artiklu 2 U għal dan il-għan, il-President tal-Europol għandu 19 tip ta' analysis work file. U kull wieħed huwa differenti u relatat ma' eh, attività kriminali speċifika, ġifiri dan huwa relatat ma' appoġġ speċifiku li l-Europol tista' tagħti U dawn huma l-unika odda legali li għanna biex ikun hemm proċess u analiżi tal-data. Għanna mbagħad ir-regoli u prinċipji ġenerali li jikkonċernaw miżuri tekniċi u regoli wkoll l-użu tagħhom. Il-ġbir u l-analiżi tal-informazzjoni għandha bżonn rispett għad drittijiet fundamentali. Irrid ikun hemm ukoll iżvilupp sħiħ tal-fiduċja lejn l-Ewropew, lejn l-Ewropol bħal Sofjent Felt. Jena naħseb li hemm bżonn ta' bażi legali eh, ċara. Eh, Il-wol tal-Parlament li huwa mamul mir rappresentanti tal-Ewropa ma nistawx nimminaw. Aħna irridu namlu l-kontrolli tagħna. Għalhekk minħabba tħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona l-Parlament Ewropew irrid ikun fuq l-istess livell mal-Kunsill u b'hemmx aktar importanti mill-libertajiet ċivili u l-ħarsien ta' dritti ta' ċittadini tal-Ewropa. Għalhekk kollegi, jekk iridu nagħtu l-appoġġ tagħna lill-Ewropol aħna għandna nirrifjutaw l-istrumenti proposti Sama l-Kunsil tassew jagħti lill parlament involviment sħiħ u jitlob lill kummissjoni anke biex tirtira proposta li tkun hemm abbozz ġdid skont it-Trattat ta' Lisbona. Il-qoddim nagħti nispjega aktar il-pożizzjoni tiegħi. Dias de Mera ur. Grazzi, Sur Dias de Mera. Issa, Sur Alfano, għal erba minuti. Signor Alfano, grazie President, jena se nitkellem fuq il-prevenzjoni tal-kriminalità network. Ġiti maħluqa fl-2001 eh, wara kunsil l anieta din il-network kienet biex nifacilitaw l-kooperazzjoni, l-iskambi ta' informazzjoni, l-esperienza a livell nazjonali, Ewropew, nixbru l-informazzjonijiet fuq eh, dan is suġġett biex nkunu nistaw niskambjaw l-aħjar prassi, organizzaw konferenzi, seminari, laqat, inizjattivi li għandhom lan biex nifavorixxu l-iskambju ta' esperienzi u l-aħjar prassi u natu konsulenza l u l-Kommissjoni fuq il-prevenzjoni tal-kriminalità. E deċiżjoni kienet tinkludi il-fatt li l-istruttura se tibbażaruha fuq punti ta' kuntatt eh, maħturin mill-Kummissjoni u mill-Istati membri li għandhom jinkludu għall-inqas rappreżentant tal-awtoritajiet nazzjonali u punti oħrajn jistgħu jiġu maħtura eh, fost riċerkaturi u professuri universitari u dan l-istati membri kienu obbligati jinvolvu eh, il-professuri universitari, eh, ricercaturi, GNOs, OGNs, ONGs. U ma dawn eh, kienu inklużi anki organizzazzjoni toħra kompetenti. Fl-2005 kien hemm riforma interna ta' din l-istruttura illi prevettit żewġ kumitati, waħda fuq il-programm ta' xogħol u l-aħra fuq ir-riċerka waqt li l-ġestjoni tal-website mm, għaddit minant l-Unjoni Ewropea għal renju Unit u palissa il-Renju Unit għaddu f'din responsabilità. Fl-2007 kien hemm reviżjoni oħra illi fissat il-ħtieġa li jagħmlu segretarjat u anki il-problema tal-risorsi għal kumitati permanenti tal rappresentanti nazjonali. F'Marzu tal-2009 Kien hemm evalwazzjoni esterna li ġiet ippubblikata fuq in-netwerk illi minnaħa waħda saħqet fuq l-importanza ta' dawn l-anijiet illi biha ġiet eh, stabilita din il-netwerk, però minnaħa l-oħra eh, qal ukoll fuq il xkil li kien hemm għal biex wieħed jikseb dawn l-anijiet. Eh, fost dawn kien hemm nuqqas ta' risorsi f'xirqa, segretarjat mhux effettiv, rappreżentanti nazzjonali u u program ta' ħidma li ma kienx bizzejiet. E, għal dastant kienem il-possibilità li neħi din il-network. E, il-network kienet opportunità biex e, toħloq grupp ta' ħidma biex teżamina rakkomandazzjonijiet li ħarġu f'Marzu tal-2009 u ħasbu li kien importanti li ħorġu emendi ta' din il-network. Ġi impost segretarjat estern finanzjat bil-fondi ta' programmi Ewropej. Minkejja l-fatt li stati membri e eh, proponew li inneħuha din il-network, stati membri oħrajn proponew riforma tan network u l-presidenza tal-Konsil, eh, il-presidenza svediza, ah, adottat din il-proposta eh, u anzi daħli ta' waħda mill-prioritajiet ta' setxur taħħa. Jena nħosni eh, ħammar li miċ il fat li bħalissa l-presidenza propju presidenza svediza li eh, adottat din il-proposta u miexaw illum. U x'kienet il-proposta? Illi kun hemm segretarjat li ikun il-punti ta' kontattu kun u bord ta' diretturi. U dan il-bord ta' diretturi għandu jkun il-membri tiegħu għandu jkun rappresentanti nazzjonali maħ maħturin mill-Istati membri u jkun hemm president li imexxi l-Kumitat Eżekutiv. E, jiena nħossi li hemm xi daxej ta' konfużjoni bejn e, dawn il-punti ta' kuntat nazzjonali illi huma esklużi mm, Huma esklużi is-soċjetà ċivili, l-dinja akademika u l-esperjenza tal-esperti. E, Eh, esklużi u koll il raptiet strutturali bejn il-network u l istruzzjoniet l-oħrajn li eh, u ma responsabli għal ġida kontra l-kriminalità. U memlebda koordinazzjoni Ewropew U anki kienem ħtiġa oħra li l wieħed ikun jaf il-lingwi. Jiena bħala rapporter nħoss li din proposta miex effiċenti, miex eh, eh, possibbli, miex kapaċi li eh, tiġiret kontra l-kriminità l ewwel netta li ma miex kapaċi tikseb l-anijiet li ġit maħluqa fuqa. Ma laħqitx laqas il-kollaborazzjoni bejn il-Kunsill u l-Istati membri, aħna nħossu illi edha taħdem kontra il- network. Il-provenzjoni tal-kriminalità ma nistawx namluha billi namlu skambju tal-aħjar prassi. Fil-fatt kien hemm eh, turizmu tal-funzjonari eh, li marru minn pajjiż għal ieħor laqas kienu jistgħu jitkellmu bejnietom għax eh, ma kien hemm l-ebda interpretazzjoni tal-laqat u il-fatt li ġew esklużi l-OGNs, non-government, l-NGOs u anki s-soċjetà ċivili dana kien difett kbir. Eh, Senala, President anki il-fat li man traduċewx il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata. Grazzi ħafna, grazzi għajt il-President, se jkolli nala il-mikrofonu tijak. Jek il-tkompli il-kellima, eh, il-proposta għnet ambizjuza, eh, ma ma wasleċ. Grazzi, grazzi signora Alfano. Issa fissem il-Komissjoni il-Komissarju Barro ħames minuti. Grazzi, Sur President. Smajt b'interess eh, kbir l-interventi differenti ta' Sur Nicholson, ta' senjura Endvel, ta' Sur Albrecht u ta' senjura Alfano. Bla dubju, Din hija diskussjoni fejn il-problemi ta' proċedura qed jitħaltu mal-problemi ta' kontenut. Fuq il-problemi ta' proċedura ovvjament nifhem tajjeb X-xoqqa tal-Parlament Ewropew. Aħna qegħdin lejliet idħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Lura nifhem tajjeb id-dubju u l-mistoqsijiet illi l-adozzjoni tal-Kunsil ta' ċertu deċiżjoni tista' tqajjem fil-Parlament Ewropew. Huwa minnu li wkoll il-Kummissjoni speċjali naqra kif huma l-affarijiet. Imma xorta xtaqt niċċara naqra fuq dawn it-tlet dossiers il-pożizzjoni lill-Parlament Ewropew. Europol kif tafu permessa deċiżjoni tal-Konsil li tieħu post il-konvenzjoni intergovernativa ser kawdi minn qafas legali ġdid. Fl-ewwel ta' jannar 2010 ser ssir aġenzija tal-Unjoni Ewropea. Tafu illi qabel l-adozzjoni ta' din id-deċiżjoni tal-Kunsil kien hemm negozjati twal u kien hemm eh, tejjiet biex din titwetaq għadhom għaddejjin daw. Nifhem it-ħassib tal-Parlament Ewropew u wkoll kol palu nistenna illi l-qafas istituzzjonali jiddaħħal. Dan il-qafas istituzzjonali ħa jiftaħ il-bib għal kontroll demokratiku aktar sħiħ fuq eh, l-uffiċċju tal-Pulizija. Hemm bżonn li aħna nitalmu mill-ewwel stadji ta' tweti ta' din id-deċiżjoni tal-Kunsill ħalli konna bażi soda biex nfasslu l-leġislazzjoni futura tagħna. Bżan iżir ovvjament ikun interessanti li nsibu lill parlament Ewropew li l-partijiet interessati oħra fuq ir regolament futur fuq l-Europol. Mod partikolari kif l-eżerċizzju ta' kontroll ser jiġi eżerċitat mill-Parlament Ewropew u mill-Assembleja Nazzjonali fuq l-attivitajiet tal-Europol. Sur President, da xorta ma jżomnix mill-li nuri l-fat li dispjaċini l-Parlament Ewropew mux qed jaċċetta la bosta deċiżjoni tal-Konsil. Dawn huma dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni illi regolaw aspetti importanti tax-xogħol tal-Europol. Minajrom l-Europol ma jkunx jista' jopera, dak li nista' ngħid. Issa fuq il-laboratorji forensiċi. Hawnhekk ukoll Nifhem li l-Parlament Ewropew jixtieq bażi oħra għal din id-deċiżjoni għafas fuq l-akkreditazzjoni tal laboratorji forensiċi. Il-Kummissjoni hija favur l-użu tal-akkreditazzjoni għax dan jippermetti li nkatru l-kwalità tax-xogħol joħroġ minn dawn il-laboratorji. Mod partikolari f'dak li għandu xaqsam mal-tekniċi sensittivi, ma' teħid tal markita swaba l-kampjuni tal DNA. Ovvjament, aktar ma' nakreditaw daw laboratorji, aktar il-fiduċja ta' ċittadini tiżdied fihom. L-arboħra nifhem il-problema tal-bażi legali. Il-Kommissjoni l-istess pal-Parlament jidrilla illi id-deċiżjoni qafas sakemm din tuża eh, servizzi li huma semmija fl-artiklu 50 eh, fit-trattat għandha żomm l-artiklu 50 bħala bażi. Aħna fil-Kummissjoni għamilna dikerazzjoni fisem il-Kummissjoni li iddaħlet fil-minuti tal-Konsil tal-GHA ta' 23 Ottubru 2009. F'din eh, dikerazzjoni il-Kummissjoni qed riserva dritt illi fil-ġejjin tieħu l-miżuri li qed qis li jkunu adattati. Nixtieq inżid ngħid li fil-ħarsien tad-dispożizzjoni tar-regolamenti finanzjarji l-Kummissjoni lesta li tappoġġa finanzjarjament l-attivitajiet tal-Stati membri illi jippermettu l-akkreditazzjoni tal-laboratorji forensiċi. Fraħarnet, il-Kommissjoni hija lesta li tagħmel evalwazzjoni tal-implementazzjoni u tal-applikazzjoni tal-istrument. Skont eh, din eh, l-interpretazzjoni nifhem il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq l-akkreditazzjoni imma ah, Ovvjament nifhem eh, li xewqat kollha li ġew espressi f'dal-Parlament Ewropew issa fuq l-European Crime Prevention Network. Aħna jidrilna illi ovvjament iridu nilqgħu kontra l-kriminalità. L-aspett eh, repressiv tal-infurzar tal-liġi mhux biżejjed biex nevitaw il-kriminalità mod ġenerali, l-kriminalità organizzata jekkux fuq il-livell lokali jew livell transkonfinali, huwa importanti li għatmu fuq il-prevenzjoni. Mara minnek fil-proposti li għamil dal-aħħar fuq traffikar tal-bnedmin fuq il-pornografija ta' tfal, jina u koll eh, prevedejt ċertu miżuri ta' prevenzjoni. Allura, Sinjura Alfonso, inti ovvjament għadek kif l-aspetti dajfa ta' network. U għamennu illi evalwazzjoni li saret dan l konkludiet illi ħtiġiet tal-kooperazzjoni Ewropea jeżistu fil-qasam tal-prevenzjoni tal ta' organizzata. U minnu illi l-organi pubbliċi, l-assoċjazzjonijiet, l-atturi privati u li kunem approċ multidisciplinarju sabiex n-izviluppaw l-iskambju Ewropew tal-metodi, strumenti u esperjenzi. U għamennu il-Network Ewropew fuq il-prevenzjoni tal-kriminalità il ma' problemi ta' natura strateġika, ta' natura politika, ta' natura organizzazzjonali. Il-Kommissjoni taf bihom dak li aħna għamilna u li zidna lajnuna finanzjarja li sekretarjat tan netwerk Bila minnif nifli medjat. Ovvjament, fil-programm ta' Stokholma aħna u koll xprunajna eh, l-kooperazzjoni bejn il-polizija u anke l-ħtieġa illi ma nissal qudiem nkunu nistgħu immexxu mod komunitarju din il-kooperazzjoni ta' bejn il-Pulizija skont it-Trattat tal-Lisbona. Huwa minnu li dan il-netwerk jista' u inti l-enkajt għatta ħidmiet illi jista' iwetta' jisaw servu bħala dmirijiet tiegħu inti suġġerajt eżempji interessanti ta' dmirijiet ta' ħidmiet li jista' ħolan jom dan in-netwerk. Wieħed ukoll jista' jgħid li proġetti komuni għandhom eh, isiru bejn l-istrutturi soċjali edukattivi bejn l-iskejjel mal-taħriġ kontinu maċ-ċentri universitarju komuni huwa minn hawnhekk qegħdin fil-bidu ta' politika kbira ta' prevenzjoni tal-kriminalità ta organizzata. Ir-rwol tas-soċjetà ċivili u tal-Parlament Ewropew għandu jiżdied u huwa hekk illi il-kooperazzjoni ta' bejn il-pulizija ħatibda taqa taħt il-kod deċiżjoni. Allura jiena jidirli li aħna eh, nistgħu nikkooperaw mill-qrib kemm nistgħu fil-qafas tal-bazi legali ġdida. Ser ikun dan fl-interess tal-ċittadini koll Ewropej illi il-problemi ta' sigurta joltuwa fil-ħajja ta' kull jum. Irrit illi il-speċini li kalla di diskussjoni fuq il-proċedura fuq il-kontenut f'daqqa ma jidrir li illi minissa l-qoddim l-applikazzjoni ta' trattat tal Lisbona u fi segwitu kol tal-program ta' Stockholm ma nistaw namlu ħafna ħjar u il-Parlament Ewropew kun jista jieħu rwol siħtiju f'din l-istrateġija l-ġdida kontra l-kriminalità organizzata u kull xort oħra ta' kriminalità. Grazzi. Kosanam Barur. Grazzi Komissarju Barro. Essa fisem il-gruppi politiċi naddu għal Sur Van de Kamp fisem il ppa President. Nirringrazzja l-Viċi President tal-Kommissjoni ta' risposta li tagħna u anki tal-li tkellem fuq l-elementi differenti il-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna. Aħna nitkellmu fuq l-Ewropa taċ-ċittadini u meta nitkellmu u fuq dan nitkellmu anki fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja. U f'dan il-qafas il-ġdida kontra l kriminalità hija priorità assoluta, speċjalment għax dan hija tip ta' kriminalità li dejjem iktar qed issin transkonfini. Il-kriminalità nazzjonali kważi eh, hija um, eh, negliġenti, eh, hija żgħira, negliġibbli. Dejjem nitkellmu fuq il kriminalità transkonfinali. Aħna grupp PP inħossu li l-Europol għandu jkollha pożizzjoni qawwi anki l-Eurodak u aħna nappoġġaw l-attività tal-ħaddima tal-rati. Aħna fil-ġlida tal-kriminalità u importanti il-kontroll eh, demokratiku fuq dawk li jġildu kontra din il-kriminalità dana ħatma jista' jiġħdu. Però nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom fuq il-pożizzjoni tal-vittma fil-ġlida kontra l-kriminalità nitkellmu ħafna fuq il-nies ospettati il-pożizzjoni tagħhom, il-ħarsin tal-privacy tagħhom waqt il-proċess f'dawn il-ħames snin hemm iktar dejjem attenzjoni fuq il-pożizzjoni tal-vittma il-drittijiet ewlenin mhumiex assoluti għandhom jiġu eżerċitati f'afas preċis, għandhom ikunu parti mill-Kostituzzjoni. U f'dan il-każ aħna jekk nitkellmu fuq dawn id-drittijiet, dawn huma drittijiet tal-persuna sospettata jew u anki wkoll drittijiet tal-vittima. Huwa importanti illi eh, nżommu f'moħna il-kondizjoni ġdida u anki l-involviment totali tal-Parlament Ewropew nistennew Deċembru. Grazzi. E, issa għal minuta u nos is-sur Atondo. Għanna problema. Kulħadd qed jitlob li l-Kummissjoni terġa' toħroġ pakket ġdid leġislattiv. Is-sur Barro, ġentilment bħal dejjem, għalilna illi Dana ilu ġej na niddiskutuh u hemm bżonn li jidħol fis-seħħ din ir-realtà qegħdin quddiem problema. Sur barro, inti issa kollok tajt lill-Kummissarju li jmiss xina nifhem li inti stess ma tistax twiġibna e, tittejdu li meta jiġi hawnhekk f'dawn e, e, fil-kamra irridu nsejqu nsaqsu ħahna jekk għandux l-intenzjoni fil-fatt li jaħroġ bi pakket leġislattiv fuq dan il-qasam, għax il-Kamra kollha qed titolbu dan. U din mhix kwistjoni illi aħna qegħdin ngħidu wara jiena nixtieq nitkellem jew jiena nixtieq illi insemma leħni. Il-fattu illi hekk tittamel trid tintervjeni għax fiftit jiem ħajkolla l-obbligu id-dmir leġislattiv illi titkellem. Ġifi mhix kwistjoni li aħna rridu bil-fors qisna nindaħlu u eh, ninvolvu ruħna għax nixtiequ imma xem bżonn il nasu l-opinjonijiet tagħna u hawnhekk ħafna nuqqasijiet, ħafna vojt, ħafna nuqqas ta' ċertezza legali u aħna jiena nasab li tajjeb li l-Europol jaħdem U nibqa ngħidu għaliex jiena hekk nixtieq li l li avvanza, imma nixtieq ukoll li intom tirrispettaw id-dritt ta' din il-Kamra illi ngħidu aħna x'idrilna minn dawn ir-regoli għaliex dana huwa l-funzjoni leġislattiva eh, tagħhom tagħna u jien nixtieq meta kummissarju li jmiss jiġi hawnhekk aħna nġeluh illi wedna illi ħa joħroġ bi proposti leġislattivi ġodda sabiex dan il-parlament ikun jista jaħdem dak kollox. Grazie. <clears throat> Issa fissem il-grupp Alde il-sur Grisbeck. Grazie. Grazie, punt malar malara. Ha nitratta il-kontenutu bat il-proċedura wara. U eh, xtaqt eh, inkompli fuq dak li intqal mill-grupp kollu kemmu tajjeb jekk il-żona ta' libertà, sigurtà u ġustizja fl-Unjoni Ewropea hija ħaġa importanti għalina wkoll, din hija wkoll xempju ta' demokrazija Ewropea illi trid timbena u Bosta minna jisu illi l li hija għodda li tista' tiġi adattata imma xorta eh, huwa importanti għalina illi il-pooling tal-mezzi, mod partikolari tal-mezzi umani, ma dawk tekniċi u kol biex iġillu kontra kriminalità organizzata, kontra traffikar ta' kull xorta din tiġi organizzata eh, blaktar mosret, blaktar livell oli ta' garanziji. Għax hawnhekk qegħdin nolqtu il-qofol tal-seta tagħna u drittijiet ta' ċittadini tagħna. Il-drittijiet ta' proċedura hawnhekk forsi qed nirrepeti imma fissem l-għalda jiena nixtaqt ngħid li sur Kommissarju li x-xogħol kollu li sar mhux għal xejn imma hija ħaġa li ċ-ċittadini tajqu tifmuha ħażin ma sux jifmuha illi waqt li stennejna fit-tul li l-istituzzjonijiet daħlu trattat ta' Lisbona Maġba għalna issa l-paċenza li nistennew xiftit sigħat, xiftit jim biex neżerċitaw is-setta tana ta' kol leġislatur li huwa daqstant importanti għalina. ġifiri għal darb'oħra fl-Ewropa huwa urġenti li nistennew xifti ġimgħat toħra biex ikollna test illi jkun fil-qafas tal-proċedura tagħna bħal senjura Indvelt jispeċili jiġifieri li mawx il-Kunsill għax hija ħaġa li tindirizza fuq kollox lil kunsil din il-ħaġa fisem il-kollegi tiegħi allura nixtieq ngħid li jkollna proposta leġislattiva ġdida niskuża fi tal-li ħadd fit-tul. Grazzi. Issa s-sur Romeva Irweda għal-minuta. Jiena xtaqt nitkellem bħala koordinatur tal-grupp tal-ħodor fuq il-kwistjoni biex nisħaq fuq dan il pont Aħna ma sux nifu kif eh, aħna fil-waqt li għanna din l-opportunità li nagħmlu id-mir tana bħala kol-leġislaturi maħniex qed nagħmluh. Irridu naraw kif isir din il-ħaġa, imma ovvjament tkun problema jekk aħna ma il-nix illi nimxu bil-mod li aħna qed nitolbu mod leġittimu li nimxu. Xtaqt nagħmel punċ kajken jħor fuq il-rapport fuq il-laboratorju forensiċi wa xogħol segwejt. Xtaqt infakkar. Moċċar il-meta nitkellmu dwar il-koordinazzjoni din għandha ssir ukoll deċentralizzazzjoni maħduma tajjeb u li tkun inkluża f'ċertu stati membri m'hemmx ċentru wieħed forensiku imma jkun hemm bosta Ovvijament dan semma distribuzzjoni tal-polizija pal per eżempju eh, pal ma fi Spanja u ħaġa li wieħed iżomma u dimajne, għax biex ikun hemm il-koordinazzjoni wieħed irid semmi illi biex qed nitkellmu biss fuq il-koordinazzjoni bejn istati membri imma anke iħda l-istat membru in-nifsu. Din ħaġa żomma u dimajnejna. Grazzi. Signora Verġa, grazie ħafna sur President, eżis kollegi. Jiena eh, ħantenni dak li għallu xuħut mill-kollegi. Il-Parlament Ewropew ġiet qoddimu qabel it-tħul ta' Trattat ta' Lisbona erba rapporti eh, fu eh, l-Europol li għandu xaqsmu mal-konfidenzjalità ta' tarif illi l-Europol jgħaddi l istati membri oħrajn. Anke pajjiżi terzi aħna unanimi fil-Parlament Ewropew għal mod ta' kif dawn it-testi tres u qoddimna, għax dawn nafu li daħlu taħt il-kodeċizjoni wara tħul ta' trattat ta' Lisbona, għana u koll bosta minna jisu il-ċittadin tan għandhom id-dritt għas-sigurta u l-ġlida kontra terrorizmu hija priorità. Kollox irid isir fil fassa biex iċ-ċittadini tagħna ma jiexux il-ħin kollu fil biza li ħajsfawx il-vittma ta' xi attentat. Allura hemm namlu l-almutanna biex nsaħu l-kooperazzjoni ta' bejn il-polizija. Imma din ma tridx issir taħt li ma kondizjoni li tkun u fuq kollox ma jridux jibatu drittijiet fundamentali, dritt tal-ħaj, dritt ta' moviment ħieles, dritt tal-ħajja privata u dritt dak li jkun ikollu l-fema tiegħu. Nixtieq ngħid il prevenzjoni ta' kontrarrejati ma tistax issir biz billi eh, ikun hemm aktar infurzar u aktar infurzar u għal-unur tagħna bħala demokrazija li nħarsu l-libertajiet u li niksru din il-libertà meta jkun hemm tassew bżonn il-kooperazzjoni ta' il-pulizija l qed isir f'qafas ġuridiku preċiżi li jippermetti li niżguraw eh, mod partikolari l-ħarsin tad-dejta skambjata u jkun hemm proporzjon adattat tal- ta' data skont l-istandards ta' sigurta li jkunu stabiliti allura il-grupp tiegħi jitlob flimkien mal-gruppi l-oħrajn l-konsil biex jirtira din il-proposta u jienu kol nuri dispieċir tiegħi illi mawx il-konsil. Għadri maħna skuza ruħi, Sir President. Da solo. Grazie. Esur Batten, issa. Grazzi dawn ir-rapporti niżlu ir-regoli tal-ġbiru kollezzjoni tal-informazzjoni tal-iktar tip personali dwar iċ-ċittadini Ewropej u ma jitkellmu dwar il- li dan l-informazzjoni tgħaddi mingħajr awtorità wkoll. U m'hemm xejn illi iħares l-interess ta' ċittadin eh, innoċenti li jispiċċa f'nofs investigazzjoni tal-Europol. Jista' jkun hemm kollox f'dan l-informazzjoni, anke l-orjentazzjoni sessuali ta' dak li jkun. Il pajizi bħal Albanija, l-Peru u r-Russja li għandhom ehm, forsi miex reputazzjoni da' sek tajba u kollu ma' klużi dak il-pajizi terzi li jistaw jgħaddu l-informazzjoni. U l ewropol bazzikament huwa il-forza tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea u kemm ċittadin li jafu li l ewropol huma għandhom l-immunità mill-prosekuzzjoni għal kull ħaġa li jgħidu jew jagħmlu f'waqt illi jkunu qegħdin jaqdu id-dover tagħhom, ix-xogħol tagħhom. L-immunità għal l-uffiċjali ta' dawk li jinforzaw il-liġi huwa kunċett għaljena għal eh, liġi Ingliża. Mbagħad għandna affarijiet bħal EAW u eh, Trials in Absence jew issanna wkoll il-forza tal-Pulizija Ewropea aħna qegħdin naraw il-libertijiet tagħna dejjem jitnaqru. Kull rapporter kellu d-deċenza li jgħid li din il-proposta għandha tiġi rifjutata Sama tidħol fis-seħħ legalment tratat tal-Ewropa. Jekk l-Unjoni Ewropea jkollha daqsxejn diċenza kien ikun hemm referendum fuq it-Tratat tal-Lisbona xejn ma kien inda ma kien jidħol fis-seħħ. Az a Grazzi, issa l-aħar wieħed fisem il-gruppi politiċi huwa s-sur Melzer għal-minuta u nofs. Popol, Sir President, Kienet tkun ħaġa tajba kull Europol kienu jitrattaw it-traffikar ta' bnedmin li dejjem edha għaddejja u forra oħra ta' kriminalità organizzata, bażikament din id-dejja tajba jkun hemm kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi involuti. Hemm dubju dwar il-protezzjoni tad-dejta din ma ġiġ ta' ta' tajjeb hawnhekk. Dera huwa supervizur tal-protezzjoni tad-data illi ħajkun responsabli, pero mhuwiex ċar eżattament se jkunu statat tiegħu. Aqas l-uffiċjali nazzjonali u l-awtoritajiet nazzjonali mu għadin jifmu eżattament x'għandhom jagħmlu. Id-drittijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini dejjem qegħdin jonqsu u dejjem Eh, dana, fl-aqbdaw l-axħar 10 snin ġifiri. Jekk il-Konsil irrit illi din il-bicċa tal-leġislazzjoni għaddija fuq transazzjoni finanzjari dan jrid jagħmel hekk għax jaf illi bil-kodeċiżjoni ma ħajnexxielu jagħmel xejn. Għalhekk irid jibqa' dej. U ma nistax nifhem għalfej konċessjonijiet ta' protezzjoni ta' dejt għandhom isiru l-Istati Uniti permezz tal europa Grazzi ħafna issa. Għanna xi kellim oħra fuq l-lista sur Bazzottil. minn żewġ nofs. Tu dabord madresse għam Grazzi Sur President, l-ewwel net indirizzar ruħi l Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea biex nifraħlu nirringrazzja għal dak kollu li jagħmel bħala kummissarju responsabbli minn dan l-ambitu minn din il-kompetenza nittama illi iż-żewġ kommissarju mhux wieħed ħajkun hemm iż-żewġ kommissarji li ser jiġu warajh ikunu jistgħu jispiraw ruhom mill-viżjoni politika tiegħek, mill-impenn tiegħek u mix-xogħol tiegħek. Grazzi, Sur Viċi President. Permetti li niġi issa għas-suġġett biex ngħid illi dan l-aħħar kelli l-okkażjoni sabiħa ferm illi nżur l-uffiċċju f'pajjiżi illi huwa responsabbli mill-europol mir-relazzjonijiet ma' l-europol kif ukoll mar responsabiltajiet eh, eh, maż-żona schengen. Eh, f'dan l-uffiċċju hemm numru ta' pulizija illi qegħdin jaħdmu tajjeb ferm fil-ħidma tagħhom biex jikkoperaw f'dan il-qasam ma' pulizija oħra f'pajjiżi oħra tal unjoni ewropea. jiena nsellmilhom tax-xogħol li qegħdin jagħmlu u rrid ngħid li f'din iż-żjara jiena stajt napprezza l-importanza kbira tal-aġenzija europol stajt napprezza mill viċin l-importanza tagħha biex niġġieldu kontra l kriminalità speċjalment minħabba li llum qegħdin ngħixu f'żona ta' libertà eh, ta' moviment sħiħa eh, fl-unjoni ewropea u f'bosta mill pajjiżi tal unjoni ewropea. Ovvjament, ir-raġuni għaliex aħna se nivvutaw kontra dawn il-proposti mhijiex għaliex aħna għandna xi ħaġa kontra Europol, iżda proprju għaliex irridu nagħtu is-sem tagħna bħala Parlament Ewropew biex din li se tkun aġenzija mis-sena d-dieħla tkun tista' tissaħħaħ u verament twettaq eh, b'mod effettiv il-ħidma tagħha fil-ġlieda kontra l-kriminalità. Grazzi ħafna. Grazzi, eh, Sur Busuttili, salminuta sal-minuta u nofs e Sur eh, Crocetta. President, kollegi, e, fuq it-talba li waslet l-Kunsil fuq il-abbozz għal skambju ta' informazzjoni bej Europol u msiħba inklużi partijiet terzi nistanajt il-proġett se toħlo situazzjoni assurda ta' skambju ta' informazzjoni bejn Europol u pajjiżi terzi minar u koll illi qabel il-Parlament japprova din il-lista ta' pajjiżi terzi. Meta inħarsu lejn id-data personali u din il-fat li wieħed jista' joħloq data bank minar limiti li tista' tkun anki għad dispożizzjoni ta' pajjiżi terzi li mhumiex definiti laqas mill-Parlament. Il-Kunsill skont l artiklu 15 paragrafu 2 eh, qed jgħid li huwa ħtieġa li kultant dawn id-data jistaw jiġu trasmessi li għatur eh, il-konvenzjonijiet eh, filosofiċi, sessuali, politiċi, eh, minn fejn huma ġejjin l-etnija, minar ma jipreċiza n neċessita assoluta u mm, tkun eh, ħaġa eh, tajjeb li l-Kunsilli jiċċaran eh, x'inhuma razzez u li muma dawn ir-razzez wara l-fatt li bejn in-nies fid-dinja hemm razza waħda li hija razza umana skont il-pożizzjoni tagħna. Il-Parlament inħoss il-proġett tal-Kunsill kif inhu bħalissa ma jistax jiġi accettat sal-30 ta' novembru. Grazzi, Sur Crocetta. Issa l-minuta, eh, Sur Alvaro. Grazzi, President, jena naqbel perfettament ma' Simon Buzuttil fuq dak kollu li qal fuq ix-xogħol u il-suċċess li kellu l-Viċi President Barro u ma kellu ċertament biċċa xogħol faċli xiamel, mhux dejjem kellu rrieħ fil-qija biex ngħidlek. Imma għamel biċċa xogħol tajba. Fir-rigward issa tal-Europol, il-kollegi bażikament qalu kollox diġà li kelli xinajt. ngħid. Dana Din hija relazzjoni normali li jkollu l-Parlament Ewropew ftit jiem qabel ma jidħol fis-seħ it-Trattat ta' Lisbona. Hija ħasra li l-Kunsill ma jistax jkun preżenti hawnhekk u jagħtina naqraw id Issa nixtie ngħid xi ħaġa fuq ir-rapport dwar l-akkreditazzjoni tal-laboratorji fonensiċi. Kultant idu naħsbu dwar il-possibilità ta' ta' dettalji x'dejta tinada jekk ikollok dejta ta' DNA li tinada b'mod differenti ma jkollokx komparabilta u tista' mil taħsara mill-li ġid. Grazzi għal minuta u nofs issa e sur Strasser. Strasser. Viċi President Barro, grazzi ħafna tal-li Fimtna inti tal-li fimtu koll il-pozizjoni tal-parlament, aħna għanna opinjoni ċara fuq il-proċedura, aħna maħniġ għadin nirrifjutaw il-proposta tal-Konsilu tal-Parlament u tal-Kommissjoni, aħna għadin najdu li aħna rridu nejnu niffurmaw din il-leġizlazzjoni, għalek nishtuq nirrifjutawa. Huwa ċar li l-Europolija waħda mill-istejjer ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-kwistjoni ta' traffikar ta' drogi, tal-bnedmin, eh, finanzjar tal-organizzazzjonijiet terroristiċi, ħasil tal-flus. L-Europol hija imprezzabbli U huwa importanti wkoll illi ikollna dan il-network biex jirna xinna nġibu l-rappreżentanti mill-awtoritajiet ta' forzi ta' pulizija differenti għalhekk irridu noħolqu bażi ġdida għal ħidma mal-Europol għandna bżonn din l-iskambju ta' informazzjoni għandna bżonn naraw iktar interkonnessjoni bejn l-awtoritajiet tal-pulizija fl fl-istati membri. Aħna rridu li dan isir biex nkunu nistaw nġildu kontra ir-reati u l-kriminali. U għanna bżon l-Europol sabiex nkunu nistaw inħarsu drittijiet fundamentali taċ ċittadini tagħna. għanna għandna valuri Ewropej u dawn irridu U dawn kellhom x'jaqsmu wkoll fid-deċiżjoni li ħadna aħna ta' Swift li ehm, kellha ġiet approvata b'maġġoranza kbira dan din il-ħarifa. Dawn il-valuri jridu jkunu f'parti minn negozjati tagħna mal-Istati Uniti jridu nagħmlu dan sabiex nissalvagwardjaw is-sigurtà taċ-ċittadini tagħna. Grazzi Sur Strasher, issa is-Sur e, e, Signora Kinga Konz għal minuta nofs. Grazzi President. Anki Jiena għandi pjaċir li deċidejna fuq din ir-riforma, riforma ir tal-bazi ta' ħidma tal-Europol, dispjaċini illi l kunsil mhuwiex preżenti. Eh, però xtaqt eh, nifakkar li 10 snin ilu eh, din il-network ġiet deċiża biex titwaqqaf imma ħarġet ħareġ il-ħtieġa illi kunem aġġornament fuq il-kooperazzjoni u prioritajiet oħrajn, eh, organizzazzjonijiet għallija u l-grupp tijaj eh, xol ta' din network u importanti li għandu jieġi ġornat eh, u naħseb li il-fatti li l-parlament jista' jopponi għal kwistjoni ta' trattat ta' Lisbona għaliex Eh, eh, eh, mux leġittimu li nihdu din l-azzjoni. Grazzi. Essa, signora Fikstrom, għal-minuta. Grazzi. Grazzi, President. L-ikbar valuta tal-Europa l-lum u jwi għalli aħna nesċinna nwafqu il-traffikar tal-nedbin li jisir propju bla mistħija maħbija ta' xejn. Skont l-Europol huma għandhom nofs miljun nisa illi jinxtraw u jinbijaw fl-Ewropa u dana matul l-2009. Irdu nejdu l-affarijiet idu kunu ċari, aħna rridu inwafquh dan hemm istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea illi eh, xogħolhom huwa li jiġġieldu l-kriminalità eh, organizzata. Il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri, il-Kommissjoni, il-Kunsill u l-Parlament trid tittejjeb. Sabiex aħna jkollna ċans darba l dejjem illi fil-fatt niġġieldu eh, unsibu tarf il-kriminalità organizzata, il-mafja u traffikar tal-bnedmin. Fiftit jiem ħat idħol fis-seħħ trattat tal-Lisbona. U forsi mbagħad nkunu nistgħu nieħdu daqsxejn ir-ruħax fl-aħħar nkunu nistgħu ingawdu minn kooperazzjoni aqwa għas-sigurtà ta' ċittadini tagħna. Dalwaqt ħankunu nistgħu naraw illi l-Europol ħat kun tista' tgawdi anke minn kooperazzjoni effettiva bejn l-Europol u l-Eurojust nkunu nistgħu niġġieldu din il-kriminalità organizzata fl-Ewropa. Fejn għana dawn il-gruppi jisom tal-mafja sirna. traffikar tal-bnedmin ma jisħoq li xilli jiġri fl-Europa f'affaritek. Grazzi l-kellima li jmiss issa il-Sinjura Seppel. Grazzi, eżis kollegi, jena naħseb li dan id-debattitu u d-deċizjoni li ħajħraċ minnom jeħtieġ ikun wieħed politiku u sostanzjali. Ovvjament għandna bżonn ta' standards uniformi jekk aħna jridu jkollna kooperazzjoni u fiduċja bejn il-pulizija u rati, ma dan mhux biżejjed, bażikament aħna qegħdin inħarsu lejn kwistjoni kompletament differenti llum din hija. Il-kwistjoni politika serja ta' trattat tal-Lisbona dritt tal-Parlament ta' ċittadini u kooperazzjoni bil-fiduċja bejn il-Parlament u istituzzjoni toħrajn. Għandikom xi eżempji hawnhekk. Trattat ta' Lisbona jisejjaħ li rappresentant o li bħala vuċi soda l-Europa, ma middera il-rappresentatori intazlet għal raġunijiet oħra. Dina kiena kontroversjali ferm. Meta aħna nistaw narawx eżattament x'inhuma s-seta ġodda tal-Parlament sitt sija twilu firmajna tratta ġdid mal-Istati Uniti. Issa llum l-istess ħaġa hawnhekk dan il-kwestjoni li qegħdin iddibattu bejnietna issa. Aħna ħankunu qegħdin inħaffu deċiżjonijiet taħt it-Trattat tal-Lisbona niddeterminaw affarijiet għall futur b'tali mod li jillimitaw il-abilità tagħna li nieħdu deċiżjoni u irridu nsaqsu l nfusna għalix m'għandniex iċ-ċans li anki eh, u proposti ġodda, ovvjament il-Kummissjoni. Tilfet l-opportunità hawnhekk li tagħti sinjal ċar lin nies tal-Ewropa u illi ittina Ewropa demokratika ċittadini. Aħna għana l-opportunità sal nirrifjutaw din il-proposta li xaħna irridu dibattitu wiesa pubbliku fl-interess ta' ċittadini tagħna. U aħna ma rridux illi inħallu għom jistennew. Grazzi. Luigi De Mar Marcristis dan u dinja diskussjoni interessanti ħafna u għenitna biex nifmu ċertu affarijiet, specialment dwar dan il-network li previeni l-kriminalità, il-rol tal-parlament, eh, irrit izdiet, għana naħdmu fuq aktar fronti il-mafja l-kriminalità organizzata eh, eh, tuża anka il-kultura biex taġixxi il-mafja eh, skont Giuseppe Falcone qal eh, eh, għandha bżonn illi għanna li kontra l-kriminalità organizzata b'mod ħafna aħjar. Rridu niprevedu anka eh, ċertu kriminalità serje li jisaxħu fċertu stati membri u mux foħrajn irridu nifmu illi il-kustonijiet, dawn il-kustonijiet jaffetwaw lil eh, pajjiżi kollha jistgħu jitlu anka fl-istituzzjonijiet hemm rabta mill-viċin ħafna bej il-korruzzjoni u l-mafja u anka il-frodi li teżisti eh, fl-Unjoni Ewropea li semgħu anka l-qorti tal-awdituri. Grazzi ħafna jgħid il-President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 Pala shadow rapporter fuq il-kussjonijiet tal-Europol jina nista' li nista' nagħmlu li nirrepeti dak li tiġant għal mill-kelima ta' qabli l-Europol grazzi għal eh, funzjonijiet tagħna tejn għal fl-investigazzjonijiet fl-Istati membri u tista' tkun strument importanti ħafna li bih niġġieldu kontra l-kriminalità organizzata minnaħa l-oħra però rridu ninsistu li l-Parlament il-setat ta' dan il-Parlament jiġu rispettati il-deċiżjoni li ħadd tiġi adottata ħadd tinkludi li tiġi ddottata fit-30 ta' Novembru eh, mhux qed tistenna li l-Parlament ikollu il-deċiżjonijiet tiegħu il-kodeċiżjoni tiegħu li ħajibda jidħol fis seħħ meta eh, tidħol it-Trattat ta' Lisbona aħna nħossu li l-Parlament għandu jkollu is setat tiegħu estiżi, speċjalment fuq skonijiet daqshekk importanti bħal dik taż-żona tal-libertà eh, ġustizzja u sigurtà il-proċessar eh, ta' data trid tirrispetta però id-drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea, il-kelima li jmissa. Is-Sinjura Benova, grazzi ħafna. Sinjuri, naħseb jiena li minħabba l-importanza tal-ġlida kontra l-kriminalità u l-penali involuti, e, il-kooperazzjoni hija importanti ħafna biex inkunu aktar effettivi fil-ġlida kontra l-kriminalità, però l-kooperazzjoni mhijiex biżejjed għandna bżonn qafas legali illi jaħdem tajjeb li kollu dispożizzjonijiet fih e, li jgħinu biex jiġu stabiliti anka networks u laboratorji kwalifikati fih dan tal-Unjoni Ewropea. Issa għanna ftejim illi għanna biħu kol anka standards ta' akkreditazzjoni u irridu però nimlow l ispazji li għatem l lakuni li għadhom jeżistu għanna bżon eh, strument li huwa vinkolanti legalment dwar l-akkreditazzjoni tal-attivitajiet tal-laboratorji. U jiena xtaqt nitkellem dwar dawn il-laboratorji, pero xtaqt sempliciment nejt illi jiena ma nixtiex nżid wis l-importanza tal-parlament, pero huwa bla eh, preċedent l president l-lum l-qasbiż ġi biex nisma t-tibattitu tagħna. Mela issa wasanna fil-parti tal-catch DI u l-ewwel kellima u l-ewwel kellim huwa e, is-sur Zassada. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi bħal avukat u anka e, ex pulizija jiena li xie nisħaq dwar l-importanza tal-deċiżjoni għafas tal-Kunżill li lan taħawa li Eh, tagħmel il-laboratorijiet forensiċi kollha li jipprovdu data ġenetika tagħmilhom jikkonformaw eh, mal-normi u din eh, biex ikunu li wieħed kun jista' jserraħ moħħu fuqhom aktar u jżid il-fiduċja anka fil-sistemi legali eżistenti. Grazzi. Grazie ħafna, il-kellim li jmiss, is sur Zenska. Nixti eh, ringrazzja eh, eh, tal-mikrofonu. Il-situazzjoni tagħna hija li aħna qed noqogħdu nerġaw li eh, diskutu għadi sitxu oħra u ħajkonna l-istess problemi dimna għax minna ħahna ħankunu nixtiequ li insaxħu l-Europol u l-Polizija biex dawn ikunu jistaw jifunzjonaw b'mod effiċenti ma minna ħal oħra rridu niftakru illi hawnhekk eh, aħna qed nitkellmu wkoll dwar id-drettijiet eh, tal-bniedem u anka speċjalment fir-rigward ta' dejta sensittiva għax Minħabba li aħna niddiskutu l-istess xogħol nixbdilkom l-attenzjoni l-artiklu 15 mid-deċiżjoni tal-Kunsill dwar id-dispożizzjonijiet esekuttivi dwar il-Europol u l-relazzjoni tiegħu f'rigward tal-iskambju tad-data. Għamna qed nitkellmu dwar data sensittiva u ngħidu li l-iskambju tagħhom jista' jsir biss jekk ikun neċessarju. Għalhekk aħna rridu naħsbu min eh, ħaj jiddeċiedi jekk l-iskambju tad-data huwiex neċessarju jew le min ikun jieħu deċiżjoni. Grazzi ħafna, jgħid il-President, m'għandniex aktar kellima f'din is-sezzjoni u għalhekk kan nitlob il-Kummissjoni l-Sinjur Jacques Barro jaddina riflessjonijiet tiegħu dwar dan il-kwestjoni. Jiena m'għandix ħaġa faċiċ nagħmel għal peress il-Kunsill qasqija taw, ma madana kollu nixtieq nagħti forsi xi ftit raġunijiet ċifri għaliex il-Kummissjoni, biex nifmu għaliex il-Kummissjoni ta'kom anki ċettat il-prezentazzjoni ta' dawn id-dokumenti. L-ewwel fuq il-Europol. Wieħed ma tantx jista issa jinterrompi l-proċess biex Jiropol issir aġenzija se jkun hemm dokumenti oħra. U ovvjament eh, f'dak iż-żmien imbagħad se jsir koleġislatur il-Parlament. Ma mhuwiex faċli nwaqfu dak li għaddej. Nixtieq ngħid li issa għandna anki il-Dipartiment tal fil-Departiment tal-Europol għanna persuna eh, mir-Renju Unit li qed tmexxi għal Europol, persuna veru tajba u kapaċi. Ġifieri ma nistgħux inwaqfu x-xogħol tal-Europol. Issa fuq żewġ dokumenti l-oħra irridu ngħidu li għandik li hija l-akkredizzjoni ta' laboratorji naraw il-dokumenti l huma inizjattivi tal-Kunsill, iġifri tal-Istati membri. U minnu li veru tajjeb li reġistrana progress il-fat li din jaċċettaw l-Istati membri l-akkreditazzjoni sabiex l-informazzjoni tkun ta' min jorbot fuqa. Iġifiri, dan huwa pass il-qoddim tajjeb Imma, forsi fuq dan punt li san semmi jessa li eh, fejn għandu raġun il-parlament, il-networks ta' prevenzjoni bżon li naraw kif se jaħdem aħjar fil-ġejjieni. Nistan nifem eh, u nirringrazzja is-sur Buzuttil u anki sur Strassel għal fatt li femu umma fatt li anki il-president tal-Kumitat tal-Libe u jiena, aħna <laughs> verament nixtieq li nara li l-Parlament jissoċja ruħu mill-qrib, għax dejjem sfurzajt li nagħmel ix-xogħol eh, li jien għamil dan l-aħħar eh, snin għamiltu biss grazzi wkoll għax l-partiċipazzjoni tal-Parlament. Fil-fatt, fuq dan is-suġġett jien nixtieq ngħid lill-Kummissjoni taħseb li l-analizi tkun waħda kompluta, ħafna waħda sħiħa. Naraw kas wieħed wara liħor biex naraw eżattament ċadna minn dak kollu li jaqa' fit-tielet pilastru. Jiena għal ġustizzja u affarijiet interni, l-affarijiet marru l-qoddim intom hawnhekk kollha li taħdmu u timpenjaw ruħkom anki għal dik li għandu xaqsam mal kooperazzjoni bejn il-pulizija li ovvjament tirrispetta il-persuna li titqot ħafna attenti għal valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea. U naħseb li il-fatt li meta ikun iktar imdaħħal il-Parlament tkun ħaġa tajba fuq dawn id-dokumenti. Għax fil-kooperazzjoni bejn il-pulizija nkunu nistaw nimxu ktar il-qoddim. Ovvjament dejjem billi din tirrispetta wkoll id-drittijiet ta' ċittadini Madana kollu, kullħat jaf li dan huwa periodu ta' tranzizjoni u nifhem jiena li jintom tridu mal-ewwel tkunu eh, u koll involuti fil-preparazzjoni ta' dawn id-dokumenti, imma naħsbu li l-Kommissjoni wara li naraw kas wieħed wara liħor, ieħor, eh, ovvjament naraw eżattament x'inhu l-akita tliet pilastru ġifiri għax il-dokumenti li għanna palissa umma eh, madom xjoddu ridu eh, naġġornawom u naħseb li nistaw fl-imkien namlu eh, me proposti u dak li ċeħin warajja se jamlu proposti għal-fat li l-parlament ikunu kol jistajat jisemu biex il-dokumenti eh, jimorru ikunu aħjar, għax il-parlament se jkunu kol bħala leġislatur. ċifri, sur President jina fl-ħar tal-mandat tiegħi xorta ħanibqa' jiena widnija miftuħin għas-suġġerimenti kollha ta' din il-Parlament, imma nafu aħna eh, nafu bil-fat li se jkun hemm numru ta' dokumenti li huma essenzjali sabiex il-kooperazzjoni bejn il-pulizija, il-kooperazzjoni wkoll ġuridika jippermettu li il-Parlament jagħti iktar semu ta' koleġislatur jiena safrat lum fil-frattemp provajt nispjega il raġunijiet li għaliex għandha tiġsiru kol aġenzija mill-ewwel ta' jannar kif eh, qed taħdem u anki nifmu ġifiri xamlu l-pajjiżi differenti ma fuq il-suġġett tal-laboratorji u anki fuq networks ta' prevenzjoni. Imma madan ukollu jiena nifhem il-pożizzjoni dan il-Parlament u tistgħu tibqgħu ċerti intom li jiena se nagħmel l-mutijaj fil-ġimgħat li ġejjin se nibqa' niddefendi dan l-ispazju kbir tal-libertà u tas sikurta li ovvjament minn issa l-qudiem mill-istat jridu jibnu flimkien dan il-Parlament. Grazzi ħafna. következőkben abban a sorrendben Mela fil-minuti li ġejjin ħantikom l-opportunità ħanna l-opportunità l-rapporter jitkellmu. Grazie ħafna, President, kena dibattitu tajjeb ħafna u naħseb illi minu nistaw nakkużaw ma l-presidenza għallu, lum għax miex edha għawek, n-xaqt nsemmi xie punti naqbel ma Sofi u żgur li aħna rridu Europol b'saħħitha u waħda illi tkun eh, aktar kooperativa. Aħna rridu nħarsu lil problemi li għandna fil-frontieri tagħna il-drogi, il-kriminata organizzata, terroristi u dak qed insemmi ftit minnhom biss. Eh, l pp għajmu eh, u l-kustjoni tal-problema tal-vitma kontra min ikun għamel il-kriminalità u id-din ħaġa importanti ħafna. Sfortunatament, ħafna drabi, aħna naraw li dawk li kunu għamlu reati ikollhom aktar simpatija mill-vitma innifissa illi eh, eh, miskin huwa ikun bata u sofra. U hemm ħafna oqsma fejn jista' jara din il-ħada u din il-ħaġa ma nistgħux aħna naċċettaw naċċettawa bħala naċċetawa pala eh, xaġa li tista' jseħ. Għanna eh, natu aktar eh, appoġġ. Għanna napoġġaw l vitma u ma jistax ikun illi minn kuna għamal reat għandu jkun fuq l-istess livell u gwalenza mal-vitma. kena eżempju ċar eh, fil-Irlanda fil-ġemat li għadiet, xi tfisser il-kooperazzjoni eh, fejn il-pulizija permezz tal-kooperazzjoni irnexxilhom jaqbdu miljuni ta' miljuni ta' sigaretti din ma setitx seħ kieku ma kienx hemm il-kooperazzjoni mhux biss imma e, sal-vant imbijat kien hemm il-kooperazzjoni. Iva, aħna rid ikolna din il-kooperazzjoni, iva ridu naħdmu biex ikun hemm din il-kooperazzjoni għall-interessi ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Nikilsen, sal l-kallim li jmiss Marija, eh, Madam Marija Sofija, ċer eh, jina u koll nishtiq eh, nir-ingrazzja l-Komissarju Barrow nixtieq ngħidu li huwa għamel olla l-istandardi tal eh, għad suċessur tiegħu min nistgħu nidħol fis-sustanza tal kustjoni għax dan id-dibattitu għandu jseħ iktar tard, però ħansemmi l-proċeduri nixtieq niċċara punt wieħed jina smajt E, e, b'mod impliċitu mill-dak e, istiġu vojt emmek li jem raġuni ċara l-fejn il-kunsel hija daqshekk maġġel. Aħna ma nixtiqux il-Europol jispiċċa f'xogħol tissir aġenzija di sal-ewwel ta' Jannar ma kieku l-Kunsill kien daqshekk interessat fil-opinjoni tal-Parlament, allura jmisshom qegħdin hawnhekk dawn, imisshom bdew il-proċeduri ħafna aktar qabel l-aħħar ta' Lulju u setgħu anke aċċettaw l-offerta tal-Parlament illi jaħdmu b'mod aktar veloċi għax il-Parlament dejjem iġġorri ir-responsabiltajiet tiegħu u aħna hekk ikun hemm bżonn naħdmu b'mod veloċi u aħna offrejnija din il-ħaġa eh, lill konsel din il-proċedura jaf fl-ispirtu tal-Lisbona. Aħna tlabna xar, estensjoni ta' xar, imma l konsel ma kienx les li din l-estensjoni u l-fatt li l-Kunsell illum mhuwiex prezenti u ma kienx interessat li jkellem il-Parlament ikompli juri illi Intaw ma jridux involvuh il-Parlament Ewropew u mhumiex sinċera u jiena jiddispjaċini ħafna għax eh, issa eh, huwa seba sigħat eh, seba u tliet sigħat il-bot u hemm bżonn illi naħdmu flimkien. U din mhix xi ħaġa li daxaqsam ma l egos tagħna. Miex laqas mija l-fat miħabal li l-parlament ġi imwarrab u laqas miħabal il parlament nazjonali ġaw imwarbin. Imma din imħabba li għanda xaqsam mal eh, l-accountability lej ċittadini. Meta nitkalmu dwar il-trasferiment ta' data tal-dokumenti konfidenzjali eh, qed nitkellmu dwar iċ-ċittadini tagħna in-nies li aħna nirrepreżentaw ma dawn illi l-kunsil jirrispondi għalihom U fl-aħħar net jiena smajt dak li qal il-Kummissarju nixtieq li jkollna sqarija il kunsill Ewropew illi l maħabali li huma dan il-pakkett huma weduna illi ħajirtilaw, jirtilaw jew jirrevedu deċiżjoni malajr kemm jista' jkun imma f'massimu ta' sitt xhur u jinvolvu b'mod seħli l-Parlament bil-proċeduri tal-kodeċiżjoni u jirrispondu jkunu anzi trasparenti fil-rigward taċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi il kellim li jmess il-Sur Albrecht. Grazzi ħafna. L-għanet nishti nirringrazzja lill komissar l-evalwazzjoni tax-xogħol li jagħmlu fuq il-Europol. Dan uh, mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar li niprevjenu milli l-Europol isir aġenzija hawnhekk il-kwistjoni waħda bażika x'inhi relazzjoni bejn iċ-ċittadini u l istata U din hija kwistjoni li hija sensittiva ħafna għandha tiġi diskussa għek fil-Parlament għax hija deċiżjoni parlamentari f'demokrazija illi tiddibatti dawn l-affarijiet biex bekk eh, isiru affarijiet li jkunu legali u kif għalu oħrajn dan huwa kritizizmu li irid isseħ huwa importanti f'kwalinkwa demokrazija u nispera li l li jinstema dak li qed jingħat mill-Parlament dwar il-politika ta' sigurta għandu jkun hemm dibattitu Ewropew id-drittijiet ta' ċittadini minnaħa u l-effettività tal-politika ta' sigurta tagħna. Dawn għandhom għandhom jiġu dibattuti hawnhekk fil-Parlament imma anka il-Parlamenti Nazzjonali għandhom jiġu involuti. Nixtieq nirringrazzja wkoll rapporters l-oħra tal-li jiena badan is-sinjal. Enuni biex nibad dan is-sinjal u nispera li l-Kunsill rispondi b'mod tajjeb grazzi ħafna l sur Albrecht. Issa imiss il-kalem li imiss il-sur Konsweta. Grazzi, President. Eh, jiena nirrispetta l-Pulizija Ewropew koll għandhom l-appoġġ kollha tiegħi eh, u jiena nirrispetta wkoll l europol u nixtieq li jkollhom ir rizorsi li għandhom bżonn u jkun jisaħdmu bil kapacita siħa tagħhom taħt it-Trattat ta' Lisbona. Mela, x'inhuwa l-uffiċċju tal-Pulizija Ewropew ġdid? Mhuwiex wieħed intergovernmentali, huwa wieħed komunitarju taħt il-budget komunitarju u e, e, rridu naraw fejn hemm idju fija hawnhekk u hawnhekk e, huwa fejn jidħol il-Parlament u għalhekk li aħna ma nifmux u ma nistgħux naċċettaw l-għaġla illi qed issir Eh, l-laġla qed tillimita il-kontroll tal-Parlament u dan huwa l-ostakolu li qed li jeżisti palissa u għalhekk il-Kunsill ma jistax ma jistax jeħlisa lixxa din meta aħna nivvotaw għadha ħanitolbu l-Kunsill illi jagħmel stqarrija. u uh, il konsil ikun lest irid ikun lest li jippreżenta pakketti ieħor fi żmien sitt xhur oħra u mhuwiex aċċettabbli laqas fl-aħħar net illi aħna għandna nikkontribwixxu li inkomplu Niddibattu per eżempju sitt rapporti f'sija u nofs flejla waħda Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-netwerk ta' prevenzjoni, il laboratori tal-forensika u eh, erba rapporti oħra fuq il-Europol kollha dawn, ġifiri l-ħin ma kienx raġonevoli biex wet id-dibattijom. Ah, veru kien kienet diskussjoni eh, kbira imma il-Kamra stess eh, zammitna lura milli jintlu fil-font f'dan iż-żmien qasir li kellna. Nispera li fil-ġejjini ix-xogħol tagħna jingħata aktar eh, approċċ razzjonali li wieħed jista' jaħdem biha, speċjalment eh, f'dibattiti li jkunu daqshekk importanti. U għada għan nistaqsuhom din il-mistoqsija aħna lill kunsil Grazzi ħafna. Következő hozzászóló Sonja. Grazzi Sabrija Zmira. Issana li Sonja Fana għal żewġ minuti kħeġbok. Grazzi Sir President, nixtin ringrazzja kollegi tiegħi li kollha ħadu ssib il- F'dan dibattitu nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Barro. Ate non era per dire sempliċement un no al Consiglio, ma hemm raġunijiet għaliex konna fuq wara dak li konna tnajdu. Ma rridux ngħidu biss le lill-kunsill kulħadd jixtieq ikun jaf dwar is-sitwazzjoni ta' trattat ta' Lisbona fil-ġejjin ir-rol tal-Parlament se jkun essenzjali. Jiena essenzjalment saqsejt il kunsill biex wara Lisbona immedjatament tressaq proposta. Proposta li għandha tkun iżjed ambizzjuża li tmur li len mill-netwerk tal-prevenzjoni tal-kriminalità, iżda ma wasalniex għal dan il-punt u essenzjali li eh, najdu le hawnhekk. Nasab li l-Parlament għandu dritt li jopera fuq il-bazi tal-kodeċizjoni f'kwestjonijiet tant importanti. Nixtieq nirringrazzja Sir Nicholson għal kulmant għal u tkellem dwar ir-rwol tal-vittma tal-vitma u ta' minet jippersekwixxi. Ġili um, tibdila bejnietom dan iż-tnejn. F'dawn l-aħħar xahar rajna eh, pressjoni biex niġġieldu terrorizmu, iżda m'hemmx ir-rieda biex niġġieldu mhux biss il-kriminalità, iżda l-kriminalità organizzata wkoll. Um, ma tistax timmaġna li jkollok il-prevenzjoni tal-kriminalità mingħajr ma jkollok situazzjoni ta' repressjoni iżjed wiesa fil-rigward tal-mafja u anki l-kriminalità organizzata. Għanna niftakru l-imħallef Falconi li inqatel mill-mafja. Jiena nitkellem dwar xi ħadd li kien dawn in-nies li jgħixu f'dawn iż-żminijiet. Ġili najru naraw din il- ma narawx ċari min wetta il-reat apparti minn mill-vitma. Għanna vitmi tal-kriminalità, vitmi tal-terrorizmu li jiġi trattati bċerti motu, vitmi tal-mafja jiġi trattati motu ieħor. Din hija situazzjoni li ma tistax titkompla. Jekk l-Ewropa trid tibbażi l-politika fuq din is-sitwazzjoni ma jistax ikun li titkompla din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi u bekk spiċċa il-dibattitu konġunt. Nixtieq nirringrazzja kull min ħassem, Mr. Barro, għax-xogħol siwi ħafna illi ippreżenta. Nitu l-vot għadek, joġbok. A napirend értelmében a következő pont, Alex. Issa fuq l-agenda